50 u 56 ta' regoli tal-proċedura ġew adottati. Ma kien hemm l-ebda oġġezzjonijiet għal dan u għalhekk regola 211 ta' regoli ta' proċedura tagħna u l-interpretazzjoni ġiet adottata. għalek il-votazzjoni fuq il-rapport ta' Sinjura Mattio ta' applikazzjoni waħda għal residenza u għax-xogħol neħħa mill agenda ta' sessjoni plenarja preżenti attwali. Kif tafu kien hemm dibattitu attiv fuq dan u issa għandna interpretazzjoni ċara. Induru issa fuq l-aġenda. L-istqarrijiet mill-Kunsill u Kommissjoni fuq il-progress tal-2010 fuq il-Kroazja. Il-biraħ kellna laqa mal-Prim Ministru Kroat, is-Sur Hannes Swoboda u kol kien preżenti għal din il-laqa kif ukoll il-kap ta' delegazzjoni Gunnar Hopman. Iddiskutejna il-progress li għamlet il-Kroazja fil-passat lejn l-Unjoni Ewropea u għalhekk biwa bi pjaċir lillum flimkien mal kollegi kollha li ħajkun qegħdin jiddiskutu s-sitwazzjoni ta' dan il-progress u l-futur ta' Kroazja. Fiħdan dan il-kuntest kollu, kuntent li hawnhekk għandna l-Kummissarju Fule Mana u nixtieq nibda l-ewwel bis-sur Janus Martuni. Kroazje eh, illa Is-Sur Martini huwa l-Ministru responsabbli fil-Presidenza Ungariża biex jitkellem dwar dan. Il-Presidenza Ungariża ta' importanza kbira il din il-kwistjoni. Jekk joġbok. Iva, Signor President, Sur Martini, fidejk. Sur President, Onorevoli Membri, fissem il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Huwa ta' pjaċir u ta' rallija l-lum l-indirizza il-plenarja tal-Parlament Ewropew. Din il-laqa tatina opportunità fuqta biex namlu revizjoni tal-progress tal-proċess ta' sħubija ta' Kroazja u nippreżentalkom ukoll il-pjanijiet ta' Presidenza Ungeriża l ewwel semestru tas-sena. L-għanet nishtiq nilqa il-xol attiv tal-parlament u il-kontribut kostruttiv għad-dibattitu fuq it-kabbir u il-proċess ta' sħubija tal-Kroazja b'mod partikolari. Kif għedna ħafna drabi it-kabbir ikompli saħħaħ l-istabilità u l-paġi fl-Ewropa, iservi wkoll interessi strateġiċi Ewropej u jgħin l-Unjoni Ewropea biex tilħaq aħjar il-miri strateġiċi tagħha fuq sma importanti li huma kruċjali għad kabir eh, ekonomiku u s-sostenibilità. It-kabbir huwa wkoll importanti għal riforma ximxi il-qoddim pass li huwa determinat mir rispett għal kriterja ta' Copenhagen tal-pajjiżi kandidati u il-kapaċità eh, tagħhom li jimxu mal kondizzjonijiet ta' sħobija. Aħna matul dan is-semestru ħankunu qegħdin nippruvaw immexxu l qudiem il-politika ta' tkabbir skont il-konsensus fuq it-tkabbir li ġie adottat mill-Kunsill Ewropew f'Diċembru tal-2006 kif ukoll bi konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2010 illi ġew aċċettati mill-Kunsill Ewropew. Fuq il-Kroazja, Il-konklużjoni tan-negozjati ta' sħubija kif hemm fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropew kważi l-estejnijom u l-antana u għal nikkonkludu negozjati sal-aħħar tal-presidenza Ungeriża. Ovvjament, dejjem sakemm il-Kroazja tilħaq il-livelli li jmissa biex nkunu nistgħu nagħlqu l-kapitli ta' negozjati u ma jixtiequ wkoll jifinalizzaw it-trattat ta' sħubija kemm jista' jkun sabiex ikunu jistgħu jħejju u jbittu għal sħubija Kroata fl-Unjoni Ewropea li aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa għalhekk kif hemm fir-riżoluzzjoni tagħkom dan is-semestru ħajkun wieħed kruċjali għal proċess ta' negozjati tal-Kroazja. Nixtieq issa nitkellem fil-qosor dwar il-kwit punti li baqa' pendenti. Sa mendu tnedew in-negozjati. Tlet kapitli minn 35 anzi 34 kapitlu minn 35 infetħu għan negozjati u 28 minnhom ġew maluqa provizorjament. Baqa baqna nalqu żewġ kapitli diffiċli bħal kompetizzjoni, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, sajt, il-politika reġjonali u koordinazzjoni ta' strumenti strutturali, il-drittijiet ġudizzjarju fundamentali, il provizjoni budġetarji u finanzjarji u ovvjament uħut minn daw għandhom implikazzjonijiet budġetarji. Fil-konklużjoni ta' Konsil ta' Kroazja adottati Diċembru li għadda aħna semmejna l-iktar punti ewlenin fejn hemm bżonn ta' iktar xogħol. Nixtiequ nsemmu wkoll xi punti li huma eh, riflessi wkoll fir-riżoluzzjoni tagħkom. Il-Kunsill ħanota illi sar progress mill-Kroazja f'ħafna oqsma, inkluż l-istat ta' dritt, kif ukoll il-ġlieda kontra korruzzjoni fuq livelli għolja, pero fl istessin huwa ċari li hemm bżonn ta' iżjed xogħol jisiru dana jirrigwardja indipendenza ġudizzjarja u effiċenza u l-ġida kontra korruzzjoni fuq il-livelli kollha. Il-Kunsill ħeġġeġ ukoll il-Kroazja biex iżżid l-isforzi tagħha ħalli tilħaq il-livelli meħtieġa inkluż track records konvinċenti speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-politika ta' kompetizzjoni u il-drittijiet ġudizzjarju fondamentali. F'dan ir-rigward jiena nixtieq insemmi l-importanza illi aħna impoġġu mal-proċess ta' monitoraġġ flimkien mal-implementazzjoni ta' l-aki bilan illi rassiguraw li jkun hemm il-kapaċità amministrattiva u nibnu eh, track record konvinċenti. L-evalwazzjoni ta' kommissjoni fil-progress tal-ġudizzjarja u l-drittijiet fundamentali ħajkun importanti ħafna. Daħi joħroġ f'Marzu ħajkun jirrigwardja l-eluq potenzjali ta' kapillu 33 iktar qoddim fis-semestru. Apparti minn hekk, fil-qorti internazzjonali eh, kriminali internazzjonali fuq dwar il-kriminalità eh, tal-ex Jugoslavja Għedin, ikun irridu kun hemm kooperazzjoni sħiħa skont dejjem il-qafas ta' negozjati. Issa li kienem esplorazzjoni ta' toroq ġodda, il-Konsil qiegħed ikompli ħeġġeġ li Kroazja sabiex tkompli bl-investigazzjoni tagħha ħalli tagħti kont tal-dokumenti militari illi ma jistawx jinsabu. Jiġu kunem kooperazzjoni u koll mal l-istati ġirin u daw l-sforzi iridu dejjem ikunu mirati għal konċiljazzjoni fir reġjun Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tal-frontiera ma' Slovenja u eh, f'Diċembru rajna żvilupp pozittiv ħafna f'dan ir-rigward. Importanti ħafna li jkun hemm relazzjonijiet tajba mal-ġirien, wara il-Kunsill ħeġġeġ il-Kroazja sabiex tibni fuq dan il-progress fl-isforzi tagħha lejn li jinsabu soluzzjoni għal għal kwistjonijiet pendenti ma' pajjiżi u reġjuni oħra. Biex nikonkludi nixtieq ngħid li għadbaqa baqa ħafna xisir anki waqt il-presidenza tagħna u l-Kroazja qed tagħmel l-isforzi kollha u l-almu kollha tagħha sabiex tilħaq il-livell li meħtieġa biex ittejjeb u tkompli tibni fuq dak li tiġġarna xira tikseb u dejjem skont fil-qafas negozjati tipprova tindirizza dawk l-obbligi li għadhom pendenti minnaħa tagħna. Aħna nserħu fuq l-appoġġ u kooperazzjoni tal-Istati membri kollha il-Kommissjoni Ewropea u ovvjament l-aħħar maċertament illi mhux l-inqas tal-Parlament Ewropew. U importanti li nkomplu nżommu dan il-momentum sabiex nikkonkludu negozjati b'mod li jkun suċċess Ek kif edna wkoll fil-prioritajiet tal-Presidenza Ungeriża sal-aħħar ta' Ġunju, iġifiri, sa tmiem il-Presidenza tagħna, grazzi. Grazzi lilek, Sur President, fil-kariga. Il-politika tal-ġirinija waħda importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea reġju Mediterranju, sħubija tal-pajjiżi tal-Vant imma il-Balkani tal-Punent. Issa għana il-Kummissarju Stefan Füle il huwa responsabli mill-politika tal-ġirin tal-Unjoni Ewropea. U ta' tkabbiru koll. Jgħid il-Kummissarju, grazzi ħafna President, grazzi onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, jiena nixtieq nifraħ lir rapporter għal Kroazja Sur Hannes Swoboda u ngħid kemm napprezza ir-rapport ġustu bilanċjat li preżenta dar rapporti jirrikonoxxi il-progress impressjonanti li għamlet il-Kroazja biex tilħaq il-kriterji tal-sħobija u tirrikonoxxi l-isforzi li għad baqa bżonn isiru sabiex il-negozjati jiġu konklużi. L-Unjoni Ewropea u l-Kroazja għal 28 mill-35 kapitlu ta' negozjati. Il-konferenza ministerjali dwar is-sħobija ta' 19 ta' april għandha tamela possibli li jenalqu kapitli oħra illi l-Kroazja skun eh, laħqet il-miri jew waslet biex tilħaq il-miri impoġġija. il konsil tal-Affarijiet Barranin u l-konklużjonijiet li laħqu waslu kważi biex jintlaħqu anke mill-Kroazja. L-iktar punti diffiċli però għad iridu jiġu indirizzati fl-aħħar fażi. <clears throat> Il-Presidenza Ungarizza kienet ħabret il-miri tagħha illi fl-ewwel nofs tal-2011 tilħaq tlesti il-negozjati kollha. Dan huwa hija mira ambizzjuża ħafna u jista' jintlaħaq biss jekk il-Kroazja tkompli tagħmel sforzi kbar biex jinexxira tilħaq ir-rekwiżiti fil-ħin. Il-punti u l-sfidi kbar li baqa' huwa li jingħalqu l-kapitlu 23 il-drittijiet ġudizzjarju drittijiet fundamentali u kapitlu 28 il-politika ta' kompetizzjoni. Kroazja kienet qed taħdem bisħiħ fuq dawn il-kapitli missa wasal il-moment illi namlu l-aħħar sforz. Fuq il-ġudizzjarju il-drittijiet fundamentali il-Kroazja il ġudizzjarju u drittijiet fundamentali il kroazja il drittijiet fundamentali il kroazja intalbet biex tieħu impenn billi tistabilixxi track record kredibbli u sostenibbli fil ġida kontra korruzzjoni, is saħħa l-indipendenza, l-akkontabilità, l-imparzjalità u l-professjonalità tal-ġudizzjarju. Tindirizza il-kwistjoni tal-impunità tal-reati tal-gwerra, tagħmel programmi ta' housing u ta' kura refuġjati iżżid il-drittijiet tal-minoranzi u ikun hemm kooperazzjoni sħiħa ma' l-ikti. Għad baqa miri ċari li jridu jintlaħqu għalhekk il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tara x'kien il-progress li għamlet il-Kroazja għal kull wieħed minn dawn il-miri illi aħna ħa nirrapportaw fuqhom fir-rapport interim tagħna dwar dan il-kapitlu li għandu joħroġ sa nofs Marzu. Jiena kelli laqgħut li ħafna mal-Prim Ministru ta' Kroazja bieraħ u iddiskutejna il-possibilità li nżommu negozjati u nindirizzaw il-punti pendenti li baqa l-autoritajiet Kroati jafu xad baqalhom jagħmlu. Fil-fatt kont kuntent ħafna illi smajt dwar l-impenn eh, personali tal-Prim Ministru biex jassigura li x-xogħol jibqa' dej ehm, sakemm jista' jkun jiġi konkluż il-proċess ta' sħubija Kroata. President Onorevoli Membri, jiena naqbel perfettament ma dawk li jitolbu l-Unjoni Ewropea biex ma tagħmilx xi ostakli artifiċjali, però min-naħa l-oħra laqas ma tagħmilhom ħajjithom faċli żejjed il-Kroazja. Irridu jirrispettaw il- ehm, il-miri u l-oġġettivi kollha li jridu jilħu l-pajjiżi kandidati u jkunu dejjem ehm, impenjati biex jilħu l-miri tal-Unjoni Ewropea għax dan huwa l-bażi tal-progress u sħubija tagħhom. Il-Kommissjoni ħad tibqa' tappoġġa lil Kroazja li qiegħda taħdem bisħieħ biex jipprova tissieħeb mal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk jiena qed insegwi dak li qal is-Sur Martoni illi l-Istati membri ħajdeċidu li negozjati tal-sħubija jistaw jiġu konklużi meta nkunu nistaw naċċertaw illi benchmarks illi għadba pendenti jistaw jintlaħqu. Jina ċertu koll li meta l-Parlament jintalab biex jagħti l tiegħu fuq l-abbozz ta' trattat ta' sħubija ħajkollu rwol kritiku u ħaj jimxi um, dejjem mal-approċ kostruttiv fil wara għal proċess ta' sħubija Kroata. Flimkien ma' rapporter is-Sur Swoboda jina wkoll nemmen li ċittadini Kroati wara l-intalbu illi jilqaw il-sħubija tal-Unjoni Ewropea ikunu jistaw jivvotaw rappresentanti tagħhom fil-azzjonijiet li jmiss tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna sur Kummissarju. Issa għandna l-kellima fissem il-gruppi politiċi. L-ewwel kellim is-sur Hannes Swoboda, ir-rapporter, u il-viċi President tas Soċjalisti u Demokratiċi fidejk sur Swoboda. Thank you, Mr. President. Grazie, President. Aziz kollegi, għawennet nishtiq nejt ningrazzja il-Shadow Reporters għal-kooperazzjoni siħa taħħom li ntama għajsar rapport illi ħajjoġob il-maġġoranza tan-nies. Nixtieq ngħid kemm tej fuq il- laqa li kena li rnexxiet sew mal-President tal Kroazja l-bira. li aħna nruhom li jixtuqu li jsiħbu magħna huwa sinjal tajja par-reġun kollu kemmu. hu. Ir-riforma huwa importanti jekk il-pajjiż jagħmel xogħlu mela aħna rridu nżommu mal weddit tagħna. Sur Martoni u komissjoni għalu għali għatfadal xisir. Allura aħna nitlobuhom biex jieħdu l-pass l-aħħar passi f'termini ta' riforma sabiex it-trattat kun tista' tiġi firma jista' jiġi firmat. Lej Primistru Schulz kien qed jitkellem dwar kif fil-passat kien hemm disgwiti li ġiet ġew solvuti permezz tal-gwerra mal-lum il-ġurnata dan qed id dialogu. U dan ukoll jibgħat eh, messaġġ importanti ħafna lir reġjun pereżempju fil-Kosovo hawnhekk affarijiet ġew solvuti mhux bil-konflitt Imma permessa negozjar. Meta nitkellmu dwar kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea, importanti illi hawnhekk ikoll narawha mill-istess perspettiva, imma ma Milan Office il-ba u koll konna diskutajnija u l belt Albanija diskutajnija u eh, nafu li hemm diffikultajiet imma aħna rridu nippruvaw immorru l minn dawn il-battibekki li għand konna politiċi Aħna hawnhekk fil-Konsil, fil komissjon fil-Parlament, fil-Ġunju rridu nibatu messaġġ li nixtiequ nagħlqu negozjati sabiex fil-ħarifa nkunu nistgħu nagħtu l-konsens tana biex iwassal il-proċess ta' ratifika li titniet. Imma Kroazja trid issolvi dawk il-kwistjonijiet li għadhom ma solvuti, solvuti, pereżempju ġidu kontru korruzzjoni. Diġà sa tieħdu passi qalbina, ma għatfadal xi jsir rigward il-sistema ġudizzjarja. Għad fadal u kol xnaqtfu għonek. Ista dawn il-kusenijiet mandom ikunu ta' xkil. Imma rridu nħedġu l-Kroazja li jieħdu t passi meħtieġa jekk aħna ser ngħaddu messaġġ il-Kroazja. Jekk pajjiż jagħmel xogħlu, aħna se nżommu l-kelma tagħna minnaħa tagħna u niftħulhom il-bibin għall-Ewropa. Għaliex fl-ħar mill-aħħar l-Ewropa tista' biss tigwadanja jekk iddaħħal il-Kroazja. U jekk aħna nistgħu jkun nibgħatu dan is-sinjal il-Kroazja, aħna nkunu għamilna pass kbir il-qudiem għal dawk li hija għalik li hija paċi fir-reġjun kollu kemm. Grazie. Grazzi is-sur Posselt għal IPP. Komissarju kollegi, nammetti li jina pittos inħossni emozjonat illum għax inna 20 sena minn Moviment Demokrazija fi Slovenja u Kroazja ġi konsolidat, veri eh, konna t-ċelebraw fl-Ungerija, Republika Ċeka, u l-bqija. Mbagħad kien hemm il-European People's Army illi daħal fl-1991 mod eh, violent u isu kollox mar lura u mar allar. Kien hemm eluf eluf ta' nies illi telqu minn darhom. Issa l-Kroazja qed timxi lejn l-Unjoni Ewropea u issa rridu nistabilixxu li dawn tassew għamlu sforzi kbar biex jimxu f'din it-triq. Naħseb illi il-kellim uża il-kelma l-ġusta, il-ġustizzja. Li kunu ġusti u nimxu sew. Iva, li nkunu ġusti mal-Kroazja. Mux għet nitkelmu dwar privileġi, mux għet nitkelmu dwar negozjar, għet nitkelmu dwar il-ġustizja. Il-Kroazja issa waslila iż-żmien illi tingħaqad mal-Unja Ewropea. Hemm xi sforzi li jdu jsiru fix-xhur li ġejjin imma mejna ma naħsibx li aħna għandna ndaħlu dawn il-xkiel artifiċjali dawn il-pajjiż hekk kif kien il-każ dawn l-aħħar snin in Kroatja. Huma parti mill kontest storiku u kulturali mal-Ungerija u uh, waħed minn pajjiżi li issa imiss illi jinaqat fi familja tagħna. U dan ma seħx minħabba sensila siħa ta' fatturi, ma issa u waqtu issa għalhekk aħda qegħdin nafsu fuq għadin, ovvjament mux għadin nifissaw għaddati, imma laqas ma nridu illi ikunem dawn il-xkil artificiali illi jinħoloq. Grazzi għal-liberali demokratiċi. Sur Vagil. Sur President, Sur President fil konsil Sur Komissarju Din. Jizn nitkellmu unek dwar Kroazja u subjet taħl-Unjoni Ewropea. Nishtiq ingrazzja lil Ħannes rapporter għaliex dan ilu issa jaħdem fuq dan il- rapport u, u dan meċa b'mod ta' sew kooperativ, ta' ta, ta' kooperazzjoni u eh, anki kif ukoll minn għata l-istituzzjonijiet kif ukoll mal-gvern Kroat. Jekk aħna nqisu il ċirkostanzi li fihom il-Kroatja sar stat indipendenti xorxin sena ilu nistaw ngħidu li ilhom jistennewha din għal żmien twil, forsi żmien twil wisq. Sur Mart Tony, inti tkellimt mod konkret dwar il-pjanijiet tiegħek dwar il-negozjati ma' Kroazja. Aħna nappoġġaw il-pjanijiet tiegħek u nittamaw il dawn se jisseħħu. Aħna nafu li fix-xhur li ġejjin tisir ħafna f'Zagreb. Kapitlu 26 dejjem kien kien wieħed illi liberali jagħtu ħafna attenzjoni għaliha. Il-bira mal-Sur Verhofstadt u l-Primistra Kosover Kosor aħna binna fuq għadi. Il-kwistjoni ta' stat ta' dritt hija ta' importanza ewlenija għaliex din il-kwistjoni wkoll tħaddan il-ġustizzja u demokrazija u kull pajjiż irrit jaċċerta li jkun hemm eh, libertà tal-mki tal-medja tal-egwaljanza bejn is-sessi u l-bija. Il-Prim Ministru Jendra Kosor jisħoqlu il- ġieħ minnaħatana, rikonoxximent minnaħatana tal-li qed jipprova ħajamel l-elmu tiegħu hawnhekk biex jiġilet kontra dawn problemi. Ovvijament, il-problemi pendenti hemm qegħdin minkejja sar progress Meta aħna ftaħna l-aħħar sensiela ta' negozjati lejn sobija sħiħa aħna rridu eh, nisqu li aħna il kol għanna l-istess tennijiet. L-Europa għanda għanda terġa tuħpas lejn it-kabir u dan kamet kif l-Europa se ssir mexxejja fil-dinja tal-lum. Grazzi tassew. Grazzi grazzi se żammejt mal-ħin ukoll jgħid il-President. Grazzi, Francesca Katarina Brantner fil-ħodor. Grazzi. Grazzina u koll nishtiq ringrazzja l-Sur Zobada għal kooperazzjoni tajba s-sena li għaddit, un l darba s-sena, jew rapport tajjeb ġust kif qal is-Sur Posselt inħossu illi aħna tassew issa qegħdin ħerqana li tiseb mana Kroatja la darba tkun laħet il-kriterji kollha hija huwa pajjiż speċjali veru li naqgħod magħna u jkun responsabilità tal-Unjoni Ewropea biex jaraw il-pajjiżi kollha fil-Balkani tal-Ponent jkun jistgħu jnaqdu. U għalhekk aħna rridu naħsbu illi Kroazja se tkun mill-aħjar issa, tal-aħjar livell, aħjar kwalità li mbagħad istati membri kun jistgħu jitru fuq l-istess standard. Aħna naħseb illi jekk aħna issa nfallu issa tkun ħafna iktar diffiċli biex ħadd ieħor jingħaqad ma aktar qudiem u dan lan għal balkej ta' ma jistax ikun li aħna naqgħu qalbna dwaru il-tisemmejt il-kapitlu il korruzzjoni maħna nħossu illi l-Unjoni Ewropea trid tħares lejn kif ġiet implikata fil-korruzzjoni u kol minnaħa tagħha. Għalhekk nitolbu l-Olaf e, biex jgħidu biex jeżaminaw naqra dawn applikazzjonijiet. Aħna rridu nkunu sinċiri minn magħna nnifisna. Aħna kif e, naħseb illi ħafna kapitli li huma importanti fermen, per eżempju, it-Tribunal tal-Kriminalità tal-Gwerra li tittaħdem aħjar għatem nuqqat ta' ġufijiet u nuqqasijiet u hemm lokal titjib, speċjalment tal-ħarsin tax-xhieda, per eżempju, irid tiksi ħafna titjib dak ir-rigward. Koċċa l-Unjoni Ewropea li tisħaq ukoll fuq dan il-parti, fuq din il-parti. Iżda Jiena nista' ngħid illi qed nistenna bil-ħerqa sabiex nilqaw bidrajna miftuħa lil dan il-pajjiż. Grazzi is-Sur Van Orden fisser ICR, grazzi, nħossu li tkabbiru għawħet mill-iktar aspetti ta' suċċess tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Sakemm dan iseħ skont kriterji stretti u li nitalmu minn sħobijiet ta' qabel. Skont il-Konsil, il-konklużjoni ta' dan il-negozjati ma' Kroazja kważi temmew. Iżda nafu li mill-Komissjoni li kwistjoni ta' korruzzjoni u riforma ġudizzjarja sissa ma ġiex ċattati sew dinja serja ferm u tħassib tagħna mhumiex artifiċjali. Il-Kroazja, popolazzjoni ta' 4 miljun nofs, għandhom għandhom xi miljun każ qed jistenna biex jitilha l-qorti speċjalment ħafna minna abbuż ta' dritti ta' proprjetà hemm il-libertà tal-medja li taħt attak ministri li ex-ministri ġew e- e- e- akkużati b'korruzzjoni. Imma naħseb li dan jekk xef marda fil pajjiż li ma ġiex interessata, indirizzata kien hemm nuqqas minnaħa tagħhom ukoll li jittrattaw il-kriminalità organizzata li nxaqsam marrotta Balkana, tal-Balkani. Minkejja il-fiċqa tal problemi hawnhekk jidher li Kroazja issa ħatas jassumi li ħadd ingħaqad magħna tkun ħasra jekk il-proċess ta' ta' subija tkun waħda ta' formalità biskot dak li jaqbillu dak il-ħin il-personaġġ politiku minna ma solvu il-problemi. Grazzi, is-sur Ħaġi Gorġu, l-United Left. Grazzi, aħna pal gwi u NGL innappoġġaw li Kroazja jnaqdu ma' l-Unjoni Ewropea nittamaw li daqsa jkunu membru sħiħ dawn laħqu il-kriterji kollha ta' sobija. Il-rapport ta' progress huwa wieħed illi aħna nilqgħu. Nilqgħu ukoll il-progress li sar fid dak li huwa drittijiet tan-nisa, ritwani ta' rifuġati, il-gwaljanza bejn is-sessi ħafna affarijiet oħrajn aħna rajna ħafna tibdiliet illi ħarġu minn dak li hija il-ġilida kontra korruzzjoni imma qatt hemm qatt ta' kustarijiet soċjali u ekonomiċi li aħna rrid nittrattaw il-faqar il-ġittijiet tal-bnedmin u il-qatt. U naħseb proposta l-ekonomija liberali ser tiġi affettwata jekk Għalhekk għandna nappoġġaw illi jippromovu żvilupp ġust illi ser jagħti kondizjoni tinda s ċittadini kollha fih dan il-Kroazja e, bażat fuq ħarsin soċjali niġildu kontra l-qatt u ntejbu aċċess għas servizzi tas saħħa u edukazzjoni. A hekk it ta' diskriminazzjoni u ġustizja. Is-Sur Paxka, il-Partit partita libertà Demokrazija.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 Uh, colleague Pashka, if you could start your speech from the beginning, because we would like... Sur Pashka, mis tista jek joġbok tibda mil bidu Jek joġbok. Da, vážený pán komisár Fiele, vážený pán Martoni, dúfam, že sme už uh, v preklade. Od oktobra roku 2000... I'm very, very sorry. Something really serious happened in our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 E, jest jakiś e, techniczny Sinjuri, jajt il-President, għanna bżon e, li nistennew ftit, għanna bżon li tkunu paċenzi użi għaxem jider jem problemi tekniċi. Għalek, nishtiq netlop l-sur Paxka biex jirġa jipprova. Sur Komissarju, Sur Ministru. Minn Ottubru 2005, id-deċiżjoni ttieħdet biex eh, ikun hemm il taħtidit tal-Kroazja. Il-gvern Kroat Zani rigward għamel ħafna progress. L-ikbar progress sar fil-2010. Għaliex kien hemm negozjati li eh, ġew konklużi fuq ħafna kapitli komplessi u nagħlqu b'suċċess. U kien hemm ukoll tibdiliet sustanzjali fil-Kostituzzjoni. U kien hemm titjib fil-relazzjonijiet il-frontieri. Il-President ta' Serbja juri illi il-relazzjoni bejn is-Serbi u l-Kroati jistaw eh, jissolvew f'bażi ta' taħdidiet, ta' dialogu, ta' komprensjoni u trasparenza. Fl-ħmi l-aħħar sa huma sa fidejn il-Kroati illi jahdmu biex jitemmu dan il-proċess sabiex jalqu dawn il kapitli pendenti. Grazzi tassew. Sur Bruns, grazzi. 20 sena ilu inqas minn sorsi najlu, Kroazja ġildet biex tikseb l-indipendenza tagħha. Missa bażikament qegħdin itulhom fidejhom mali ma jagħmlu xejn mingħajr ma jkun hemm ħafna violenza. Issa e, kellhom jagħmlu ħafna tibdiliet fis-sistema tagħhom u l-industrija tagħhom. U kellhom jagħmlu dawn l-affarijiet kollha qabel l-Unjoni Ewropea jgħidu illi jaċċettawha bħal sobija għall-ikbar importanza hija di dawn it-tibdiliet kollha edin jinataw minajr ma għamlu xi referendum tal-pajis biex jistaqsu jekk dawn irdux jiltieħbu mal-Unjoni Ewropea minkejja li kien li juri ħafna oppożizzjoni li hija xorta waħda qed jieħduha jidduha aċċettata li e, din ħatgħaddi di referendum u privat tgħaddi sempliċement bħala formalità. Rapporta għonek għetjajti l-edituri ġurnalisti għedin eh, jgorru ħabba pressjoni politika, imma ma jitkellin dwar kif din il-politika il pressjoni politika ħat permetti referendum ħajseħ mod ġust. Grazzi, kollega. Kollima oħra. Is-sur Elmar Brook. Minuta. President, President, tal-Kunsil, Kummissarju kollegi. U minnu illi aħna issa għaddejjim l-aħħar sensila ta' diskussjonijiet għal subija tal Kroazja ovvjament mhix tkun ħaġa faċli li jkollna ratifika li taddim il-Parlamenti Nazzjonali, ma jekk inħarsu lejn l-aħħar 12 pajjiż illi daħlu fl-Unjoni Ewropea dawn kellhom l-opportunità li kena l-opportunità li nosservaw iżviluppi tagħhom il-qrib għax kont eh, fuq il-ċer ta' il-Komitat eh, ta' affarijiet barranin f'dan il-każ u Kroazja ilha żmien twil taħdem biex tipprova tilħaq il-kondizzjonijiet kollha li aħna fissajna u naħseb li mixin lejn żvilupp pożittiv. U għal dawn permezz ta' dan nkunu qegħdin nibatu messaġġ politiku lil ukoll ħaddieħor li jixtieq jisieħeb mal-Unjoni Ewropea. il kroatia f'interessi tagħha stess minkejja il-proċess ta' ta' sħobija trid tirriforma s-sistemi tagħha ġudizzjarja xorta waħda. Aħna smajna akkużi ta' korruzzjoni u proċessi qed idumu wis pereżempju speċjalment il-proċedimenti fil-qorti u dan ħajkun għaskapitu tal-iżvilupp tal-pajjiż kollu kemm Sur Farm, Goran Farm, Assoċjalisti. President, kollegi, l-ewwel nett nixtieq ningrazzja bisi sur Svoboda għal biċċa xogħol tajba ferm li jagħmel. Kroazja risqa kull ma jmur lejn is-sħubija u trid tara kif tagħmel biex tirriforma problemi li għandha pal għandha l-korruzzjoni. Din ti tisseħ mhux biss f'Kostituzzjoni bil-miktub imma fil-prattika qed nitkellmu dwar deċiżjonijiet li jingħataw mill-rati. Hawnhekk anki e, il-każijiet tal-rati huma importanti. Aħna nixtiequ nfaħru lill ġurnalisti u min jaħdem fil-medja għaliex dawn kixfu korruzzjoni li hemm u li u l-importanti u għek li kunem zewċ partijiet, kunem partijiet tal-oppozizjoni u kol, sabiex kunem eh, proċess demokratiku jimxie sew. U aħna u kol rridu nċaraw eżattament x'qed jiġri dwar ċertu allegazzjonijiet li qed isiru. Pal ħodor aħna nsejħu l-gruppi kollha politika politiċi biex jihdu eh, jieħu pass proattiv u mhux jitfall pis kollu fuq Kroazja. Grazie tassew, meta nqisu l kriżi finanzjarja nħossu li naraw li l-Kroatja tiżom it-triq tagħha fil-sħubija tagħha lejn l-Unjoni Ewropea, però nixtieq ngħid li dan il-momentum pożittiv m'għandux jidħol fuq sma fejn tfattal ħafna xogħol xi jsir u hemm żewġ punti li nixtieq nisħaq fuqhom illum. L-ewwel waħda għandha x'taqsam mar riformi u tisħiħ tal-sistema ġudizzjarja. Sistema ġudizzjarja indipendenti essenzjali biex wet jiġret il-korrezzjoni u jara li l-istat ta' dritt tkun assigurata fuq il-meda twila ta' żmien. Di kwistjoni li nirrestaw il-kriminali biss imma nittrattaw ukoll magħhom aktar wara. Hemm sforzi wkoll għal korruzzjoni u l-kriminalità organizzata jekk ma jkunx hemm sistema ġudizzjarja taħdem tajjeb mhux ħajkun hemm effett dwarha L-proġett Ewropew huwa dwar rikonċiljazzjoni u dan tapplika biss mhux biss bejn il-pajjiżi u jiena nifraħ għal relazzjonijiet tintejba mal-ġirien tal-Kroazja però anke fiħdan il-pajjiż. Treddit kontra l-minoranza hija inaċċettabbli u jiena nifhem bisħieħ kemm hu diffiċli dan kollu, però jiena nemmen bisħieħ li din ser issaħħaħ negozjati fihom infushom, però jkunu ta' benefiċċju dirett għal soċjetà tal-Kroazja għall-nifisha. Grazzi. Issa, il-kellim li jmiss huwa Piotr Tomas Porreba għal-minuta. Aziz Komissarju, President, bla dubju ta' xejn aħna għanna nappoġġaw il-Presidenza Ungariża bil-pjanijiet ambizjużi tagħha. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-fatt li intemmu negozjati sa tmim ta' din is-sena. Is-ħubija tal-Kroatja dan l-Unjoni Ewropea tatina allejat kostruttiv li jistabilixxi il reġjun illum il-ġurnata u jagħmel ukoll eżempju huwa ta' eżempju għal pajjiżi Balkani li għadhom mhux ħajsibu għalissa fl-Unjoni Ewropea. Jiena llum nixtieq nuri ir-rispett tiegħi għal dak li għandu xieqsam ma' riformi li saru minnaħa tal-Kroazja b'mod partikolari meta niġu għal ġlida kontra l-korruzzjoni jew li niġġieldu l krimita organizzata u sforzi oħra li saru. Bla dubju hemm kwistjonijiet u problemi li jridu jiġu trattati u nittama li dan ser isir mill-aktar fis possibbli. Bla dubju aħna t-nirċivu informazzjoni minnaħa tal-Kroazja li tajdinna li il-Kroazja miex konvinta li sħubija fl-Unjoni Ewropea ser tkun xaġa pozittiva għal-pajis. Għalhekk jiena nemmen dak li għandna nagħmlu għalissa u nadottaw miżuri li jibdlu din il-ħaġa. Is-Sur Belder għal-minuta. Sur President, il-Kroazja għandha bżonn progress pożittiv lejn il sħubiet tal-Unjoni Ewropea u di bla dubju. Hemm xi Kwistjonijiet li xorta waħda jħasbuni korruzzjoni fil-pajzi tal-Balkani hija mifruxa. Jenħarsu lej paragrafu 7 u 8 ta' riżoluzzjoni li aħna din niddiskutu u fil-fatt dan huwa impatt qawwi fuq il- relazzjoni ta' kummerċ fil-pajis u għalek aħna nixtiequ naraw approċċ aħjar li jista' jittieħed biex wieħed jitratta daw il-problemi mal-istituzzjoni ta' Ewropej jekk neċessarju. mbagħad ukoll mill-problema ta' l-amministrazzjoni fil-pajis u din qed tiġi trattata f'paragrafu 28 aħna jrid ikollna sistema amministrattiva tajba u rridu nassikuraw li regoli Ewropej jistgħu jiġu implementati kif suppost u li l-pajjiż mhuwiex qed e, jibqa' lura. Kif qed ngħidilkom, il-presidenza Ungeriża edha titlob għal pass maġġel għal proċess ta' tkabbir issa hawnhekk aħna rridu nħarsu lej il-kwalità tal-adeżjoni li xbla dubu għandu jkun lan tagħna u mhux sempliċement li jkollna pajjiż ieħor fil-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew. Issa Sinjura Angelika Vertman għal-minuta. L-iżvilupp fil-Kroazja miexi fid-direzzjoni tajba it-teorija hemmhekk, però trid tiġi applikata fil-prattika. Madanakollu hemm tliet oqsma miftuħa li jridu naħdmu aktar fuqhom. L-ewwel net il kroazja tittaħdem aktar mill-qrib flimkien mal-Rati Internazzjonali flajja fuq il-drittijiet tal-bniedem u anki biex tipprova tintraċċa il-kriminali tal-gwerra u wara l-ħajta silenzju hemm bla dubju każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem li jridu jissir aktar xogħol fuqhom hemm ukoll il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem li hija kwistjoni importanti ferm għall-Unjoni Ewropea li mistax krem kompromess fuqhom. Imbagħad it-tieni netam mill-korruzzjoni e, tinsab fis-soċjetà, fl-ekonomija u fil-soċjetà politika. Jiena nilqa l-isforzi u l-ġlit li sar kontra l-korruzzjoni, però fl-istess waqt aħna rridu nassikuraw li inkomplu nintraċċaw din il-problema u niġġilduha. Mbagħad fl-interess tal pajis innifsu l-Kroatja irrit jassikura li riformi li jiddaħlu fis-settur tal-ġustizzja jistgħu jimxu aktar dimu bħeffa. Grazzi tassew issa sur Lisek minuta. Grazzi tassew. Signor President, Kummissarju, Ministru, Signori. Meta sentejn ilu jina kont fil-Parlament Pollak bħala il-mexxej tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u l-qajt kollegi mill-Kroazja aħna tlabnihom jekk u ma kienux jafu kif jew kemm Baħrin jitilqu mill-Polonja biex imorru fil-Kroazja. Hemm eluf minnhom. Kull sena ħafna turisti u koll li morru eh, f'dan il-pajis u edin f'pożizzjoni ċara li jistabilixxu ruħom bħala pajjiż għal sħubija fl-Unjoni Ewropea. Il-kollegi saqsewna dwar il-ristrutturar tal-dokjar, eh, tal-tarzni. U fil-fat, ix-xogħol tas-sur Martjoni qed jirrefletti l-eżistenza. Nittamaw li dawn in-negozjati ser jiġu konklużi u illum il-ġurnata sur Koczowski il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Pollak ser jinformana dwar is-sitwazzjoni fil-Polonja rigwardan. Grazzi tassew. Taler, is-sur Taler għal-minuta. Grazzi tassew, Signor President, Sur Martoni, Sur Kummissar, jina u kol nirringrazzja l sur Swoboda għax-xogħol tiegħu. Issa rigward il-Kroazja u s-Sur Swoboda jiena nixtieq tassew li dan ikun l-aħħar rapport u l-Kroazja tkun tista' tissieħeb magħna mill-aktar fis. Jinsab ċert il kroazja ser tkun kapaċi tlaħħaq mad-dewmien. B'dak li għandu xesam ma' żviluppi ta' kultura, arti, ekonomija, l-Kroazja seta tkun parti mill-grupp li daħal fl-Unjoni Ewropea snin ilu. Jina u koll nishtiq nirrakomanda l-autoritajiet fi Zagreb biex jamlu l-aħjar li jistaw sabiex jġildu l-korrazzjoni, l-protezzjoni tal-ġurnalisti fil- ċandir publiku u hija xi ħaġa wkoll tixreq il aktar attenzjoni. It-ħul tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea tfisser li aħna din natu qed eh, nofru idejna biex il Balkani tal-punent kun nistaw jitħlu fil-Unjoni Ewropea u nistidnu l-paċi f'dan reġjun. Grazzi tassew, is-Sur Kovacev għal-minuta. Grazzi tassew, Sur President, grazzi tassew Sur Swoboda għax ġenwin tiegħek, nittamaw li dan ikun l-aħħar rapport qabel ma Kroazja tiffirma il- trattat ta' adeżjoni jiena nemmen li l-tħul sħubija tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea ser tagħti impetus ta' riformi fir-reġjun. Il-Kroazja ta' sinjal minna nfusa billi provdiet b'libertà kollha, verżjonijiet tradotti ta' ħafna dokumenti tal oki Ewropej fil-pajzi ġirjen taħħa u dan wera li tista tikkontribwixxi u lesta li tikkontribwixxi għal eh, sħubija taħħa fil-reġjun sħiħ. Ma dana kollu kull pajis fil-kontenut taħħa għandu l-problemi taħħa, pero ma nistawx nibqaw nitfaw l-ħtija fuq u meta nitkellmu dwar il-korruzzjoni u sistema ġudizzjar ħażin għax din taffetwa mhux biż dan ir-reġjun permezz ta' sforzi komuni għan nistaw nevitaw il-problemi. Trasparenza u demokrazija huma fundamentali u għalhekk aħna rridu nippromuovu nħeġġu riformi fil-Balkani u nittama li kunem suċċess f'Kroazja u nixtiequ nentu merba fil-Unjoni Ewropea. Issa s-sur tokkex għal-minuta. Signora President, aħna rridu naċċertaw li l-Unjoni Ewropea tixirq il wkoll kritika għaliex meta sitt pajjiżi jew meta l-pajjiżi li xtaqu jissieħbu fl-Unjoni Ewropea, ġifri anke meta l-Kroazja kienet se tissieħb, diġà kien hemm problemi. intom tridu taqblu kol ma' Sur Viktor Orban u l-itzqarja tiegħu li l-unifikazzjoni tal-Ewropa ma tistax tħoss li hija mitmuma mingħajr il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Il-pajjiżi ex Jugoslavi donnom għandhom ċirku iswed idur magħhom fl-Ewropa. U għalek aħna rridu nbidlu din is-sitwazzjoni. Jekk il-Kroazja kellha tissieħeb din is-sena dan tkun eh, qed wasal għal bidla sħiħa. Nistgħu nisimgħu il-klim ta' Jadranka Kosser għandna dmir morali biex natu ħeġġa lil pajizi tal-xlok tal-Europa lix memx alternativa l-integrazzjoni Ewropea. Grazzi tassew sur Tokesh. Eżis kollegi sa nistaw nadu għal proċedura tal-KHDI u naf li għaw ħafna paj eh, delegazzjon eh, membri li talbu il-kelma għanna 18 il-delegat U fil-fat ma jistax nagħtu l-kelma l kulħat, għax kull għandna ħames minuti disponibbli għal din il-proċeduru bla dubju jgħadim kwistjoni interessanti u ħafna kollegi jixtiequ jesprimu il-vezzjonijiet tagħhom per nista' nagħti biss il-kelma sitt kollegi u nittama li zomu mal-ħin ta' minuta. Ser nipprova nżomm l-ordni għabbażi ta' prioritajiet u meta talbu il-kelma. Natu l-kelma sur Aġib għal minuta. Sur President, il-rapport ta' Sur Swoboda u il- Arja tal-presidenza u anki l-arja tal komissari fura jindikaw li jem klima pozittiva brabta mal konklużjoni tan negozjati mal kroazja punt ieħor li jrid jiġi misħu però u li rrieda ir-rieda tal-Kroazja biex tikkonkludi negozjati u anki biex taħdem bil-qrib mal-tribunal. U jien naħseb li din il-perspettiva li wieħed jikkonkludi negozjati b'din il-klima pożittiva għandha tiġi għanda tingħata appoġġ. U din waslet fit-tmiem tal-żmien ta' stennija li fl-aħħar ser jiġi mitmum bil-firmar ta' trattat ta' adeżjoni. Però aħna rridu nuru apprezzament tal-isforzi li saru għawnek rajna li traduzzjoni ta' dokumenti kienu disponibli minna tal-Kroazja u għawnek aħna nittamaw li nilqaw il-Kroazja mill-aktar fis. Grazzi tassew. Is-sur Tabaċi. Komissarju, President, jiena nappoġġa l ambizzjoni tal-Presidenza Ungeriża biex tem il-negozjati ta' edużjoni sa' Lulju. F'numru ta' osma l-Kroazja kisbet aktar progress minn xi stati membri diġà din fl-Unjoni Ewropea, ma dana kollu għatfadal ħafna xogħol li jrid issir kif qal is-sur qal is-sur il-Ministru Martjoni. Jien hawnhekk naf li l-Kroazja titħol f'dan il-reġjun kompless u anki taffetwa l-membri oħra bħal Serbia. U anki l-pajjiż tal-Balkani għandhom jifmu li hawnhekk li wieħed jagħmel riformi mhix biss fl-interess tal-Unjoni Ewropea ma eh, fl-interess ta' ċittadini tagħhom stess. Aħna rridu nħarsu l-fatt li ntejbu sitwazzjoni tal-minoritajiet Serbi u Ungeriżi u anki ir-ritorn ta' refuġjati aħna rridu ntejbu relazzjonijiet bejn is-Slovenja u l-Kroazja u jiena naf li ħafna atti diġa saru. U hawnhekk aħna rridu nħarsu wkoll lejn il-proċess ta' rikonċeljazzjoni għal pajjiżi tal-Bosnia wkoll. Skużani tal liet waqfek għaliex qabist til ħin tijak rridu nivvutaw f'nofsinhar però nixtieq nfakkarkom. Signor President, nittama li il-Kommissjoni Ewropea u il gvern Kroati ikollhom determinazzjoni paċjenza, stamina u enerġija u forsi fil-20 anniversarju tal-indipendenza tal-Kroatja tista' tiġi ċelebrata mill kompletta bil meta jtemmu negozjati. Din tista' tgħin meta jkun hemm kooperazzjoni tajba u anki kooperazzjoni bejn il-gvern l-oppożizzjoni, aħna rridu sensibilità soċjali u responsabilità minħata tal politiċi il-kriżi ekonomika ejjem edha ftafas il-benefiċċju għal ċittadini u anki għal pajjiż biex edin edha tafassom u titfafna pressjoni fuqhom u għalhekk ħafna dewmin fid-dinamika tad denegozjati ma jkollhomx eh, konsegwenzi katastrofiċi għal Kroazja, però ikun messaġġ ħażin ħafna għal pajjiżi tal-Balkani li jixtiequ jissieħbu xi darba fl-Unjoni Ewropea. Minajri temmija tal-negozjati mux ħajkun hemm osservaturi, mux ħajkun hemm sħubija. U għalek nishtiq nistiden il-kulħadd biex iżomm il-pastija u għamlu l-aħjar li tista. Grazzi tassew, is-Sur Cornelius għal-minuta. President, jina kontenta li l-Kroazja dejjem edha tersa lejn il- is-sħubiet tal-Unjoni Ewropea hawnhekk qegħdin naraw l-adeżjoni tal-pajjiżi kollha tal-Balkani u Turkija. Aħna hawnhekk qed inkunu avukati ta' riformi għaliex ir-riformi huma importanti ma' l-proċedura ta' sħubija u l-Kroatja da ma temmiċ il-riformi kollha neċessari. Waqt il-vot aħna ma nishtiqux li jkollna data speċifika li tiġi msemmija fil-rapport, forsi negozjati jistaw jiġu mtemmija fl-ewwel nofsa din is-sena, però forsi dan jista' ma jisaxxu ukoll. Għalhekk aħna mhux qed nitkellmu meta negozjati ser jintemmu, dak li qed nitkellmu fuq huwa il-Kroazja li tkun qiegħda żomm mal-kriterji kollha. Kana talinna xi ħaġa fuq l-adeżjoni tar rumanija u l balgarija i li m'għandniex insemmu data speċifika ma rridu nagħmluha ċara ta' xaħġa dak li t-sir. U għadam il kwistjonijiet li aħna qegħdin nitkellmu fuq il-Kroazja u li konna l-protezzjoni ta' minoritajiet. U forsi l-President kun jista' jtinna itina daqxejn eżempji bħal Gay Pride March fil-18 ta' ġunju fl-Ungerija. Il-proċedura tal-negozji tal-Kroatja tkompli mixja kif suppost. Kulħadd jappoġġja it-kabbir tal kroazja speċjalment dawk li u l-kriterji ta' Copenhagen. Unjoni Ewropea akbar għandha tkun inqas Unjoni ċentralizzata u flessibbli. Il-Kroatja għandha tiġi ehm, rikonoxxuta minħabba l-fatta tal isforzi li għamlet. Jina kontenta li Slovenja mhux tkompli tostakola l-adeżjoni tagħha. Dan minn dim kien kwistjoni bilaterali, l-kwistjoni tal-frontiera. U hemm ukoll kwistjonijiet fuq il-Montenegro li ħaj tiġi solvuta mill-ICJ. Jinnemmen l-adeżjoni tal-Kroazja ser tħaffef l-adeżjoni tal-Kroazja Balkani tal-Punent, mod partikolari bħala rapporter fuq Montenegro u ħabib kbir tas Serbja nittama l-sħubija tal-Kroazja tħaffef il riformi u l-Kroazja ma tippruvax toqgħod tipprova tiġġieled billi eh, tibblokka l-adeżjoni tas-Serbja. Grazzi Sur Moser. Sur President, il-Kroazja fil-fatja il-, -Kroazja, fil fatija il kroazja pajjiż bl-aktar suċċess fost il-pajjiżi ta' reżjoni, Ma mhix ħaġa diffiċli għaliex għandha relazzjoni b'saħħithom ma' l-Ewropa ċentrali. Il-konflitt ukoll partikolari ġi solvut, però sorta sforzi jistgħu jsiru madanakollu għad hemm ħafna rida tajba li qiegħda tintwera kifet naraw bil meta ħafna nies kriminali qegħdin jinqabdu jiġu arrestati, speċjalment kriminali tal-gwerra. Il-German Arrest Warrant dak li għandu x'jaqsam mal-Pulizija Segreta wkoll sertejn. Dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ għal ritorn ta' refuġjati mill-gwerra mek ridu jsiru wkoll sforzi u nasib tkun ħaġa tajba jekk l-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam f'din kwistjoni tkun tista' tejn biex isiru sforzi biex jirriturnaw immigranti u anke sib soluzzjoni fuq id-Danub. Issa surodi. Euh, Grazzi. President, il-rapport tas sur Swobodawa beħeb bilanċjat u nifraħlu ta' dan. Nasab li rridu dan is-sħobija tkun suċċess u għalhekk nixtieq niġbilkom l-attenzjoni għal fatt li ċertu partijiet tal-opinjoni pubblika xejn muma kontenti għax jaħsbu li dana qed isiru qed tisħubi ħassir malajr wis. Memxie kalendarju fiss imma wara il- Waqa tal ħajta Berlin kien hemm ħafna entużjażmu missa jisu qegħdin naħarsu lejn il-pajjiżi kas b'kas. Għalhekk irid ikun hemm kampanja ta' informazzjoni fil-Stati Membri u anke forsi fil-Kroazja stess biex ninfhmu lin-nies ix-xogħol li sar u biex ngħidulhom illi il-kapitli ġew negozjati u din is-sħubija hija waħda li ħejjejna tajjeb għalija. Dawn fl-aħħar mill-aħħar is-sħubija tal-pajjiżi mhix aħna niddeċidu l-istati membri li jaraw kemm kapaċi jimxu l-qoddim. Sfortunatament għajt il-President dan għajwassalna l-aħħar ta' proċess keċ di għaju naddi jissa kummissarju surfule. Sja President, membri onorevoli tal Parlament Ewropew, nishtiq nir-ingrazzjakom l għannet għal dan id-dibattitu kostruttiv u li għawilna qalbna l-abbozz tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew huwa għat appoġġ kbir għax-xogħol li għamlet il-Kummissjoni u jservi wkoll bħala gwida għax xogħol li baqa' tagħmel Kroazja. Jiena nilqa il-referenza li hemm għall-ġustizzja għal-kwalità u għal-kredibilità fid-dibattitu tal-lum jiena naqbel ukoll ma' dawn l-isqarijiet li saru llum. Li saħqu illi hemm bżonn ta' sforzi għal benefiċċju ta' ċittadini Kroati u dawn huma affarijiet li rridu nikkomunikawhom tajjeb fix li ġejjin. l appoċċi li qed jagħti l-Parlament għal sħubija Kroata huwa punt importanti mhux biss Kroazja nfisha imma pajjiżi kandidati kollha u pajjiżi li potenzjalment japplikaw. Hemm bżonn li nżommu l-isforzi tagħna biex inaxxina nagħlqu negozjati b'mod suċċess. Grazzi ħafna kommissarju naddu issa għassur Matoni fissam il-Kunsill. Signor President, kollegi, l-għanet fissam il-Presidenza, Jina nishtiq insemmi nirringrazzjakom anzi għal nirringrazzja l rapporter u l-parlament għal kontributi pozittivi kontinwi għal xogħol li saru għall avanzi u mhux biss fit-tkabbir tal-Kroazja imma anke l-proċess kollu ta' tkabbir eh, kollu kemmu. Jiena nemmen Illi daw l-isforzi kollha kienu demonstrati u deru biċċar mid-dibattitu ta' dal-ħodu nemmen ukoll li riżoluzzjoni li għandha tiġi adottata ħaturi rwol kruċjali li għandu l-Parlament. li jmur mill-linnu kol mill dan il-punt konkret ta' sħubija tal-Kroazja ħajkun messaġġ li ċittadini Ewropej fejn jgħidulhom li iva it-kabbir. Huwa fl-interess tagħhom u forsi nkonvinċuhom illi din l-lejja ta' tkabbir li nħasset u wara dak li l-lum ġata sejħulu riunifikazzjoni tal-Ewropa mar u illi il-proċess ta' tkabbir għadu għaddej. Fl-istess ħin, daħal jkun messaġġ politiku importanti ħafna anki għal kandidati l-oħra u l-pajjiżi li jaspiraw li jkunu kandidati dan jidher ukoll fir-rapport tagħkom u fir-riżoluzzjoni u l-koll nafu. li fatturi ewlenin tal-istabilità, kooperazzjoni, rikonċiljazzjoni fil-Balkani tal-Ponent hija fil-fatt fil-perspettiva Ewropea. Il-perspettiva se tkun kredibbli u rridu nappoġġawha b'miżuri konkreti. Għalhekk is-sħubija tal-Kroazja għall-Unjoni Ewropea ħat tagħmel dan. Nafu li għad baqanna xogħol xisir l-Ewropa da mhix sħiħa għada miex maquda kollha u għalhekk għandna bżonn inkomplu għaddejjin b'dan il-proċess ta' tkabbir. Hemm kummenti importanti li saru, pereżempju jekk il negozjati ta' tkabbiru miex twal wis, iva veru il għaddejjin sitt snin issa. Damu pereżempju iżjed mill- dak li kien il-proċess ta' skabbi per eżempju għal pajjiżi, però issa jdu ħarsu lejn il-futur u naraw kemm nistgħu nħaffu dan il-proċess. Saru ħafna avvanzi u kisbiet miż-żewġ naħat. U jina sempliċiment xtaqt intenni determinazzjoni li għandna biex ikun hemm sforzi koordinati miż-żewġ naħat biex ikollna proċess ta' tkabbir illi jagħti messaġġ ċar L kull minnu fl-Unjoni Ewropea u kull minn mhux. Grazzi ħafna l-darba oħra daw l-argumenti importanti li għamiltu, nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni bit-tama li jirnexxinna nilħu il-miri tagħna, ċe li nkonkludu n-negozjati qabel ġunju ta' din is-sena. Grazzi. Πολύ κύριε και κύριοι συνάδελφοι, έλαβα μία πρόταση ψηφίσματο για την. Γκατσάφνα, Ministru. Kollegi, għanna bozza rizoluzzjoni fuq id-dibattitu, id-dibattitu ħajnala u l-votazzjoni ħassir f'nofsinhar illum. Dan jwassalna l-punt li mis. Dibattitu konġunt dwar l-Europa 2020, linje gwida għal-politika dwar l-impigi. Analist